ninsew illi hemm problema oħra wkoll nies ġil nisa tfal li qed jidħlu fl-Unjoni Ewropea moħbijin fit-trakkijiet f'karozzi u speċjalment fl-Iżvezja hemm ukoll ħafna kutrabandu ta', ta żejt. Din hija xi ħaġa li għandha tieqa fil-lum qabel għada jekk verament iridu niġġieldu kontra t-nġis u kontra l-ħsara lill-ambjent. Hemm bżonn illi naġixxu u jekk maħniex lesti li naġixxu mela aħna maħna xejn ħlif ipokriti. Is-Sur Georgiju għal-minuta. Sinjura von der Leyen, inti dal-ħodu uh, fakkartna xinija situazzjoni, sitwazzjoni laħdmu fl naħdmu flimkien biex nappoġġaw iċ-ċittadini Ewropej għaliex eh, u fuqhom u għam sejjeż l-istat tal-benessri u bekk irridu najnu lilhom u naraw li drittijiet tagħhom ikunu rispettati. L-Ewropa ħabta twitxa ma' kwistjonijiet verament serji u intqalu affarijiet anka forsi mhux daqstant veri dwar dak li qed jagħmel Erdogan x'effettandu fuq ċipru fuq ċipru u eh, anka dwar dak li qed jiġri fis-Sirja. Bażikament li qed naraw f'dak ir-reġjun huwa li hemm sakkeċċ sħiħ fuq ir-riżorsi tar-reġjun. Allura kif nistaw aħna insejħu lill-Erdogan imsieħeb strateġiku? meta nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet u l-migrazzjoni, fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu fuq nies, nies illi qegħdin jitilfu ħajjithom u nixtieq illi tisimawni sew, jiena verament ma naħsibx it-Turkija hija msieħba tagħna, anzi qed tagħmlilna ħafna ħsara. Il-President nitlob illi iżommu mal-ħin allokat lilkom għalix eh, inkella ma jkonni ħin għal-kaġ għaj. Issa għal-kell għal-minuta li jmiss s sur Radaċovski. Vaġeni kollegovja, posubni som presveċeni. Grazzi ħafna kollegi. Jina konvint illi għanna eh, infaħru lil eh, kollegi mir-Renju Unit. Is-sur uh, Farage u l-kollegi mill-Partit tal-Brexit u rewna l-aħjar triq u rewna kif għandha tkun Ewropa ċivilizzata u demokratika. Ir-Renju Unit mhuwiex ser jitlaq mill-Ewropa, ser jitlaq minn istituzzjoni mhux demokratika. U jiena konvint illi L-Unjoni Ewropea fil-futur qarib ser tkun tikkonsisti minn stati indipendenti, sovrani u li jgħixu flimkien fil-paċi. Il-militi tajjeb u sena tajjeb kulħadd. Mr. Kaspari, for one minute. Is-Sur Kaspari għal minuta. Signora President, eżis kollegi, Il-President tal-Kummissjoni u tal-Kunsill resqu programm verament ambizzjuż. U dak li għandna bżonn, għandna bżonn kuraġġ, għandna bżonn direzzjoni, għandna bżonn tmexxija. Grazzi li Signora von der Leyen tal-proposti tiegħek. Eh, dak li għandna bżonn fl-Ewropa u dak ħajwassal biex l-Ewropa timxi l-qudiem. Però mbagħad minna ħala għandna l-Kunsill. Sur President tal-Konsil, Sur eh, Michel, l-ex-president tal-Kommissjoni Juncker ukoll kellu ħafna dejat sbieħ, imma ħafna minn dawn l dejat ma setaw ġiġu konklużi għaliex il-Kunsill qatt maħa deċiżjoni għaliex kien hemm ħafna dewmien għaliex kien hemm ħafna stati membri li bdew jimblukkaw ċertu deċiżjonijiet. Min jaf kemm hemm bdiewa li huma mħasbin għaliex il-Kunsill mhux ħajrnexxielu jgħaddi l-budget eh, fl-aħjar moment Eh, min jaf kemm hemm riċerka li mhux qed issir għaliex hemm imblok sieħ fil konsil Ġveri kaġabkom ibqgħu ambizzjużi u araw li jkun hemm progress. Sinjura Dalli għal-minuta. Thank you, Chair. All eyes. Grazzi, President. Lajnejn kollha waqgħu fuq il-mexxej Ewropej bit-tama illi ikun hemm qbil fuq neutralità klimatika sal-2050, imma il-Polonja ma qablitx u dik mhijiex unanimità anke jekk il-Kunsill prova jsejħilha hekk, u nittama li dinja biss kwistjoni ta' żmien. Nittama li l-Unjoni Ewropea, eh, l-Istati Membri kollha jkunu jieħdu impenn serju li lin mill-ħafna eh, klim sabiħ. Nittama li intom ikolkom il-kuraġġ biex din it-tranzizzjoni ssir billi tintroduċu miżuri ambizjużi minn issa u ma tħellu ma tħallux ċertu stati membri jagħmluha tal-pulis. Il-Green Deal fil-fatt huwa pass fid-direzzjoni tajba, però jekk l-Istati membri jemnu illi dini għal aħjar direzzjoni li nistgħu nieħdu mela iridu eh, jagħmlu l-investimenti wkoll. Nafu li hemm sfidi imma l-isfidi ġibu koll opportunitajiet. Jekk aħna ninaqdu fl-imkien, kemm li tlet istituzzjonijiet kif ukoll l-istati membri jinexxinna naslu fejn nixtiequ. Sinjura Ħajje. Grazzi ħafna. 237 biljun imma il-Finlandja komplet tkabbar id-divizjoni. Naraw li dawn l-ambizjonijiet il-ġodda tal-Kommissjona eh, rridu naraw li l-Ewropa bihom tkun ukoll ta' dimnet fis-seklu 21. Slow down a little for the Thank you. Monsieur le Président Michel president Michel il-kapita l-istati u gvernijiet tawk responsabilta biex inti tagħmel dan ix-xogħol. Illa għal kanna l-biraħ miegħek aħna rajna li l-estin imxu miegħek. Imma il risorsi propi l-Ewropa hemm bżonn trid issib din l-awtonomija finanzarja. Għandna bżonn riżorsi propji biex ikonna iktar possibiltajiet. U hawnhekk hemm il-Kummissjoni, l-Istat u l-Parlament fej dan il-punt jintaqgħu. Din hija aħna għalhekk mhux se ngħidu li ħanaqblu eh, ma' miegħek fuq dan Thank you, ma'am. Minutu nasa sanina Dowding. Grazzi, President. Sfortunatament, għal dawk li jemnu li l-Unjoni Ewropea til-aħjar futur għal unjoni Unit u għall pieta tal-Ewropa se jridu naffaċċjaw ir-realtà tal-Brexit. Il-ġimgħa l-oħra fil-Kunsill ehm, tkellmu fuq li jkun hemm sitwazzjoni gwali fl-standards u negozjati bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Imma qed naraw li l-gvern ġdid tar-Renju Unit diġà qed jeddet li jikser il-xogħol tiegħu u allura għandna riskju anke għal protezzjoni ambjentali u anke skrutinju parlamentari tal-ftehimiet ta' kummerċ u allura hemm possibilità li nerġgħu nispiċċaw ehm, b'no deal Brexit sa' sena d-dieħla. Dan il-Parlament li huwa mażul mill-velazzjoni rappreżentata jemmen illi nistgħu naslu jekk naħdmu flimkien b'kooperazzjoni li eh, naħdmu fuq ċittadini u mhux għal tan-negozji kbar u anki naħħu l-inġustizza soċjali u l-kriżijiet l-Ewropa soċjali tħares lejn il-gvernijiet tagħha sabiex jipproteġuhom biex neħu mis-seta tan-negozji l-kbar. Ħafna residenti tar-Renju Unit ħajibqgħu inħarsu iħarsu lejn l-Unjoni Ewropea sabiex tmexxihom biex biex jirnexxilhom jisuperaw dawn l-ostakli. Grazzi issa Sur Willimski għal minuta. Grazzi. Jina smajt eh, li l-kulħadd jitkellem u naħseb jisu m'hemmx kriżijiet, m'hemmx kriżi tal-migrazzjoni, eh, jisu hemm tal-klima biss, fuq din biss iridu nitkellmu. Aħna smajna wkoll emerġenza klimatika din hija xi ħaġa eh, għalija li tmur oltre, ma hemm ħafna maġġoranza kbira għal din l-idea. Jien ma nistax nifhem kif eh, l-elit Ewropew ma mbagħad imorru jaqbdu ajruplan u jmorru Madrid biex ikomplu jiddiskutu. Dan huwa dibattitu li ma jispiċċa qatt. U u li huwa għal xejn. U xi ngħidu pereżempju fuq li naqsmu l-parlament bejn Brussel u Strasburgu. Importanti li taħduha bis-serjetà u ma naħsibx li hemm maġġoranza dawn it-tip ta' azzjonijiet imbagħad. Grazzi. Is-Sur Epping. Grazzi ħafna, Sinjura President, nirringrazzjak. Sur Michel. Naf li kienem il-protesti 27.000 nizlu fit-toroq il- carbon footprint ta' din il-laqa tal-klima dan is-summit tal-klima hija enormi u qed titkellmu fuq dik li jmiss fi Glasgow mbagħad hemm Kyoto Gazamadu laqat l-oħra. Iġifieri e, nafu li dawn in-nies e, dejjem jiltaqgħu jmorru jiltaqgħu f'partijiet tad-dinja mbeda, il-carbon footprint tagħhom. Anki il-Formula 1 tersaq lejn il-carbon neutrality. jiġifieri waqfu dawn il-konferenzi fuq il-klima. Uħudu l-eżempju minn kien qed jagħmlu tal-Formula 1. Eh, Is-sur Faraġan minuta. Wara tlet snin u nofs ta' ta' nuqqas ta' onesta aħna nkunu qed ħorġu minn dan il-ħabs ta' nazzjonijiet fl-aħħar ta' Jannar. U aħna mhux se nkunu pajjiż terz hekk kif qed nisimgħu dalodu, aħna ħankunu pajjiż indipendenti eh, li jgverna lilu nnifsu. Ġifieri tistgħu toqgħodu tgħidu lil nkom infuskom eh, li kollox huwa tajjeb imma l-affarijiet mhumiex hekk in-nies ħadd ma jrid li jiġi minn nies burokratiċi bħal Sir Michel u Sinjora von der Leyen. Smajtuhom aktar kmieni kemm u naraw anke naraw li l-opinjoni, il-maġġoranza eh, ħafna nies jaħsbu li aħjar ikunu barra mill-Unjoni Ewropea u l-Brexit huwa l-bidu ta' tmim ta' dan il-proġett. U aħna nkunu qed immexxu u aħna Ħal nixtiequ li nkunu stati sovrani u naħdmu flimkien mingħajr ma niġu mmexxija minn din il-gang illi qed nisimgħu minnhom illum. It's not a great way to make friends if you Ma tantx tista ma tantx tista tagħmel ħbieb jekk illi ma tantx li diskorsi tagħhom kienu ma tantx kienu eċitanti. Iġifir nittama illi jkun hemm daqsxejn iktar rispett għall kollegi and as i have the chair we all have faces and the ones you describe as faceless u dawk li dawk li qed li m'għandhomx uċċuħ huma dawk li kienu qegħdin eh, jaħdmu u jiena nixtieq niddefendi din l-istituzzjoni u lil kollegi tiegħi. Grazzi Sassur Olbricht għal minuta. Grazzi Sinjura President. Jiena nixtieq ngħid illi jiena mill-Polonja u kont sorpriż nisma' fuq iċ-ċittadini tiegħi fil-Polonja li jixtiequ joħorġu mill-Ewropa ma nafx di xi ġdida, forsi ġej minn pajjiż differenti allura. Grazzi, mela, Sinjura President. U Sur President, nixtieq nagħmel tliet kummenti. L-ewwel nett nixtieq nuri gratitudni tiegħi għall president il-ġdid għal fatt li inti qbilt titkellem magħna biex niddiskutu l-MFF il-lejl li għadda. Dan huwa sinjal tar-rieda tiegħek sabiex nikkooperaw. It-tieni ħaġa jiena nixtieq nur il-gratitudni tiegħi wkoll lill-Kunsill għal fatt illi ma laqx il-bib fuċna meta aħna konna meta kellna l proposta tal-presidenza Finlandiża għaliex dan huwa punt ta' tluq imma mhux ehm, bażi tajba għax-xogħol u allura tajjeb il-kunsill il-kunsill ma ddeċidix illi l-affarijiet spiċċaw eh, imma rridu nkomplu bix-xogħol tagħna. Imbagħad it-tielet ħaġa il-deċiżjoni politika din hija l-Brexit li hija importanti ħafna għal deċiżjonijiet finanzjarji. Grazzi. Is-Sur Silva Pereira. Mikrofonu. With the results in the British elections, it is now clear. Ir-riżultati tal-elezzjonijiet Ingliżi huwa ċar illi fil-House of Commons hemm eh, maġġoranza biżejjed sabiex jaqblu fuq il-ftehim ta' ħruġ tar renju Unit jikkonkludu l-Brexit tal-aħħar sal-aħħar ta' Jannar. Dan huwa moment importanti fil- eh, fl-Ewropa ma jaza demokratika li jkollna nirrispettaw U ħaturi wkoll illi Sur Farage għandu żball meta jgħid illi l-Ewropa hija ħabs ta' nazzjonijiet. U issa allura rridu nikkonċentraw ruħna fuq il-futur komuni u dan jfisser illi rridu ninnegozjaw mar-Renju Unit Eh, sabiex naslu għal relazzjoni tajba b'saħħitha eh, illi taħdem għall interessi komuni u tissalvagwardja l-integrità tas-suq uniku kif ukoll il-protezzjoni soċjali u tal-impjieg din hija importanti ħafna u sal-aħħar tal-2020 aħna ħankunu nafu jekk is-sitwazzjoni ta' no deal Brexit eh, tneħħiġ fuq il-mejda. U meta nikkonċentraw fuq il-futur eh, komuni tagħna, irridu nindirizzaw l-aspettattivi ta' ċittadini tagħna wkoll. U eh, l-ideja ta' konferenza ta' fuq il-futur tal-Ewropa u l-Green Deal dan kollha huma importanti imma hemm nuqqasijiet fin-negozjati tal-qafas finanzjarju multjanwali Eh, u fil-Unjoni Bankarja din għandha tifakkarna illi aħna irridu nkunu aħjar sabiex niġildu l-isfidi tal-Brexit. Grazzi. Il-President, skużawni, eh, qed nara li hawn 17 il-talba tal-kaċ DI. Jiena mhux qed ngħid li mhux se naċċetta kallima, imma eh, naħseb tkun diffiċli, sempliċement biex nafżakom. Grazzi sa Sinjura Naċċinga. Grazzi ħafna kif qalu, ħafna ehm, l-elezzjonijiet tawna ċarezza fuq il-Brexit. Johnson eh, ma ġabx maġġoranza tal-voti għaliex kien hemm ħafna li kienu qed jipponu, imma sistema tiegħu ta' maġġoranza u allura l-Brexit se jseħħ fl-aħħar ta' Jannar. Jiena grat ħafna għall-isforzi tal-Kunsillu tas-Sur Barnier b'mod partikolari għall-isforzi tagħhom sabiex inżommu relazzjoni tagħna kemm jista' jkun mill-viċinu. Jiena mħassba l-aktar fuq l-impatt fuq il-kooperazzjoni tal-riċerka eh, xjentifika eh, għaliex din kienet ta' benefiċċju kbir eh, sabiex navvanzaw fil-arfin teknoloġiku għal hija bqija tad-dinja. Naf li istituzzjonijiet Ewropej huma mħasba il renju Unit qed tippruvaw jimminaw il-drittijiet u l-protezzjoni ambjentali Aħna naqblu ma dan it-tħassib imma aħna nagħmlu mill-nistgħu sabiex niżguraw nimxu mad-drittijiet tal-ħaddiema u mal-protezzjoni ambjentali. Jiena nixtieq nirringrazzja lilkom ukoll għal dawk kollha li jemnu li l-Unjoni tanda tibqa' fl-Unjoni Ewropea ħankomplu naħdmu eh, mal-Unjoni Ewropea u Sur Faraġ għandu żball eh, li importanti istituzzjoni bħal dawn. U nittama li xi darba nerġgħu nirritornaw. Grazzi. One minute, Mr. Andri. Issa għal minuta is-Sur Anderson. Grazzi ftehim fuq newtralità klimatika sal-2050 meta qed ta' din Sur Michel jiena kont kuntent ħafna għaliex huwa pass fid-direzzjoni tajba u naħseb li eh, hija rebħa wkoll għax-xjentisti u għall-futur tagħna. Imma kemm ħa taħdem din jekk jekk m'hemmx kompromessi fuq l-MFF, irridu nqisu xem x'inhu l-importanti il-futur tal-kontinent tagħna u aħna nistgħu verament naslu għal futur Ewropew bir-riżorsi tajbin. E, ir-riżorsi li għandna huma wisq dajfa u 25% ta' investiment mhux se tiżgura li ħajkun hemm biżżejjed għal Green Deal u allura ma nkunux nistgħu nagħmlu l-aħjar li nistgħu sabiex inmexxu f'dan il-qasam fid-dinja il-bidliet agrikoli, trasport, dawn kollha jridu ġi finanzjati u aħna għandna bżonn illi dan jiġi rifless fl-MFF. U allura nixtieq nitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, Sinjura von der Leyen, sabiex niżguraw li aħna nadmu flimkien biex nimxu mal-ambizzjonijiet tagħna. Grazzi s-Sur Bizotto għal minuta. Grazie President. Grazie President L-Europa hija dejjem iktar skjava tal-banek fl-interess tal-Franza u tal germania Il-Kommissjoni ġdida u l-aħħar Kunsill qegħdin jippruvaw ħda. E, L-Europa bej il germania u Franza trid din il bazi Il-ftejm ta' Malta fuq l-immigrati ma jeżistix. Da kienet blef. Din l-Europa trid trid timponi il-riforma tal-ESM. tal esm dana eh, kollu eh, biex jifavorixxi l-Ġermanja u l-Franza u Taljani ħalsu. Imma min jatikom is-seta illi eh, ta' irdu il- il-volontà ta' ċittadini. Ippreparaw il-valiġġi ta'kom għax ħafna għax dal-waqt il-poplu taljan se jibadkom lura. One minute for Mr. Van Overtveld. Okay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 it-teknoloġija hija fundamentali. Imma l-Green Deal ovvjament anke għandu x'jaqsam ma' sistema finanzjarja, elementi finanzjarji u da ma nafux bih u marbut ukoll eh, qed nitkellmu fuq biljuni ta' euro biex nirrispettaw l-anijiet tal-2030 u allura Ehm, dan għandhom interess finanzjarji. Il-President Michel qal u nikotaħ li hemm bżonn nikkollaboraw strettament mal-Kummissjoni biex naslu għal kompromess. Jiena però ngħidlu li anke l-Parlament hemm bżonn illi jidħol bħala parteċipant ta' dan il-kompromess. Minuta l kellim jmiss. Dinja probabbilment l-aħħar diskors tiegħi hawnhekk u nixtieq ngħid li jiena Skoċċiż jiena Britanniku u ħanibqa' Ewropew u intom tibqgħu hemm bil-qiegħda tħarsu ċass. Jiena kont kur kurer eh, taħt l-Unjoni Sovjetika u kelli x'naqsam kol fis snin 80 ma' l-Moviment Solidarnox. Dan il-post huwa l antitesi ta' dak kollu, ta' dak li jfisser li tkun Ewropew. dan is-sinjalar kollu ta' Unjoni Ewropea mhix kwistjoni ta' Stati Uniti tal-Ewropa tridu tibqgħu għaddejn biex iddaħħlu l kulħadd taħt keffa waħda. Keffa waħda ta' kontroll ċentrali. U aħna ma rridux inkunu, aħna l-Britanniċi ma rridux inkunu parti minna u għalhekk se nitilqu mill-Unjoni Ewropea. Ninkoraġixxi lil kulħadd li hu verament Ewropew biex jagħmel bħalna. Unqata l-mikrofni. Libertà. Michael, doamna președinte. Sorry, just, just a moment. moment. wieħed. Moment wieħed. Moment wieħed. Nistgħu nwaqfu tal-istorbju. U bħala Irlandiża naf xi tfisser l-libertata. Is-Sur Bogdan imiss. Grazzi ħafna. Et da kollu għedin biex nibnu dan il-abbozz ta' budget għall-Unjoni Ewropea jidher ma miex sens. Kull manna huwa eh, eh, tnaqqisijiet u u għandna wkoll differenza enormi li hemm bejn l-Ewropa tal-Vant u dik tal-Punent. L-idea li jkollna trasferimenti bejn il-fondi tfisser bżon ta' flessibilità u għalhekk il-koeżjoni tal-pak mhumiex appoġġjati mill-pajjiżi tal-Ewropa tal-Lvant. Aħna ma naqblux u maħniex favorevoli ta' Ewropa b'żewġ f'żewġ eh, veloċitajiet. Aħna rridu nkunu veloċità waħda fl-Ewropa l-affarijiet huma komplikati u għandna bżonn miżuri fuq livell nazzjonali. Nżommu f'moħħna li għad hemm differenzi kbar ħafna bejn iċ-ċittadini ta', ta pajjiżi li, li jagħmlu parti mill-Unjoni Ewropea. Grazzi Presidenti kolli ngħid jiena kuntent ħafna il-Kunsill Ewropew iddeċieda li jappoġġja l-għan ta' il- Ewropa neutrali bħala karbonju sal-2050. Għanna bżonn nazzjoni minn ħatana fuq il-klima pajjiżi mad-dinja kollha mhux se jagħmluha ma kinux kapaċi jaslu fi u ħafna kienu disappuntati minn dan u għalhekk isir isjed wisjet importanti li jkollna mira komuna komuni rridu Unjoni Ewropea ħielsa kompletament mill-karbonju Dan ifisser tranzizzjoni għal Ewropa eh, climate neutral, din tfisser opportunitajiet, tfisser mudelli ġodda kummerċjali u tfisser ukoll teknoloġija ġodda u opportunitajiet ġodda u tkabbir tranzizzjoni fil-klima edaw u ħatibqa' magħna U jien rrid inkun żgur li aħna lkoll flimkien irri nafsu għal dan. Aħna rridu l-Unjoni Ewropea tkun fuq quddiem net bħala kontinent li jkun climate neutral fid-dinja. Għal minuta kellim għal jmiss. Grazzi ħafna, Sinjura Ċe, Sinjura President wara il-falliment f'Madrid tal-COP25 aħna eh, l-uniku pa forsi pajjiż li rridu nerfaw r responsabilità ta', eh, eh, ta tibdil fil-klima. Dan imżon jinbidel. Irridu li kulħadd anke barra mill-Ewropa jagħmlu l-parti tagħhom. Pereżempju ċ-Ċina m'għandux jiġi deskritt bħala pajjiż li qed jiżviluppa. Ir-Repubblika Ċeka lesta tagħmel il-parti tagħha fuq il-klima, imma għandna bżonn għajnuna it transizzjoni ġust ta' fondi m'għandux ikunu biss <coughs> isem ġdid isem ġdid għal font li diġa jeżisti. Dawn il-fandi żgur ikollhom bżonn e, pajjiżi industrijali bħal e, li għandhom sfida ferm ikbar biex jirrispettaw l-anijiet li għandna. Grazzi. Grazzi, isirna Filip sa' minuta. Et nara li l-Parlament Ewropew diġà beda inaqqas l-emissjoni tiegħu għax hemm ferm iżjed nies li qegħdin li hemm iżjed nies fil-gallerija jarawna milli membri parlamentari tibbuljaw ir-Renju Unit u toqgħodu tawġu l-fatti fuq il-Brexit kemm kem kelkom żball in-nies ma jgħixux fil-bużżieqa tagħkom tal-Unjoni Ewropea tajt il-kellima minkejja l l-aħjar sforzi tagħkom il-Brexit se jkun suċċess grandjuż. Nittama li Boris Johnson se jidilkom biex tinsew l-istat eku ġust, neħħu il-regolamenti l-għandkom u aħna issa ħanejxu bil-libertà tagħna l-Unjoni Ewropea għandha tarana u titgħallem waqt ir-Renju Unit isir imsieħeb globali b'saħħtu ħafna għax il-federalisti jitfawkom kollha jitfawkom kollha fiż-żibel. Merry Brexit. ma jmiss. Grazzi ħafna, Signora President, Sinjura President, President Presenti, jiena kuntel bil-fatt illi l-mexxejja tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea issa waslu għal ftehim ftehim biex nassiguraw li sar l-2050 l-Ewropa tkun ħilsa 100% mill-karbonju. U qabel ma nieħdu dawk il-passi rridu naqblu fuq xi prinċipji u li nistgħu ngħidu li mhux nipenalizzaw individwi imma dawk il-pajjiżi li l-iktar iħamġu. Dawk iridu jħallsu għal dal-miżuri u ma naħsibx li dawn l-ispejjeż għandhom jinterfaw fuq għandhom jinterfaw fuq l ispallin tal-familji. Prezzijiet ta' ta' ikel li jolew għandhom għandhom jiġu irranġati u mejjuna b'mod minn daw il-kumpaniji kbar li ħamġu għax ikon kera jkollna disparitajiet u nuqqas egwaljanza mal-Unjoni Ewropea rridu b'mod drastiku innaqsu l-emissjonijiet u, biex dan iseħħ iridu jkollna it-teknoloġija b'bord. U daw il-miri mhux se noqogħdu nikdbu biss fuqhom u nitkellmu b'kliem fiera imma rridu naġixxu. Grazzi, Sinjura Markus, għal-minuta. Grazzi ħafna. Sinjura President, ġiex kelmiet biss fuq il-konklużjoniet dwar il-qafas finanzjarju minnaħa tal-Kunsill Ewropew. Domna ħafna ħafna biex il-mexxejja tagħna biex fil-fatt jaslu għad deċiżjoni fuq il-qafas opportunità mitlufa għall mexxej Ewropej biex jaslu għal ftehim fuq budget dinja ta' importanzi fondamentali għall-Unjoni Ewropea seda fidejn tal-President tal-Kunsill illi jagħmel dak li għadu ma sarx. fil laqgħa tal-bieraħ u l-inizjattiva mal-President Sassoli tal-Parlament Ewropew kienet l-ewwel pass fi triq tajba infakkar il-Parlament huwa lest li jinnegozja u kien qed jagħmel dan sa minn mis-sena l-oħra minn Diċembru tas-sena l-oħra fuq l-MMF ukoll. E, kien hemm ftehim ta' riżorsi propji għall finanzjament tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar il-proposta min-naħa tal-Kunsill hija fuq il-mejda u mhux aċċettabbli aħna rridu budget fi tas sena d-dieħla għal 21 sena 21 u nqata' l-mikrofonu. Sur Kelleher għal minuta. L-elezzjoni fir-Renju Unit kienet eh, rebħa ċara ħafna għall partit Konservattiv u issa r-Renju Unit ħajjitlaq mill-Unjoni Ewropea u ħajjitilqu fl-31 ta' jannar. Hemm protezzjonizmi wkoll fil-ftehim tal-irtirar li ma jkunx hemm l ekin sjaħ hard border ma fl-Irlanda ta' fuq. Iridu nkunu żguri li wara il-ftehim ta' irtirar ikun eh, jibqa' dej il-dibattitu u anka l ftehim tal ġim l-ekkim seħ l ftejjim tal-ġimgħa l-kbira jrid jibqa' hemm u f'postu u ħafna Irlandiżi jridu jesprimu l-identità tagħhom bħala ċittadini Irlandiżi. Fil-fatt ħafna mill dawk li jgħixu fl-Irlanda ta' fuq iridu jesprimu ruhom b'dan il-mod u bla dubju demografiċi qed jinbidlu u f'ċertu stadju fil-futur l-affarijiet ħajinbidlu rridu inżommu mal dan il-ftejjin ta' ġimgħa kbira u nittestjaw il demografiċi fil-futur qarib illi nkunu nafu. Eh, nkunu nafu xadi kif jaħsbuha n-nies fl-Irlanda ta' fuq. Grazzi. Is-sur Mirakis għal minuta. Minuta. Grazzi jiena nilqa il-konklużjonijiet tas-summit meta niġu għal ftehim tal-ftehim legali bejn il-Libja u t-Turkija qegħdin nimxu biex ikun hemm stabilità wkoll fil-Mediterran u nipproteġu l-frontieri tagħna fuq il-baħar. U jekk tisma' l-allegazzjonijiet eh, mhux eh, fundati fuq in-naħa torka din turi li storja eh, li s-sewtilna qalbina qegħdin jiksru l liġi tal-baħar, il-liġi internazzjonali u għandhom strateġija li tmur kontra drittijiet u l-prinċipji. Issa taħt is-sur Erdogan it tolok qed ifittxu biex eh, itelfu mill-istabilità fil-Mediterran. U dar reġjun li qed jagħtina l-inkwiet irid jiffaċċja E, sanzjonijiet min-naħa l unjoni Ewropea importanti biex aħna nżommu e, e, il-kalma u ma nidrux illi aħna sempliċement spettatur li qegħdin inħarsu biss fuq naħa waħda. Iva, grazzi l-kelima li miss. Smajt b'attenzjoni kbira Is-Sur Michel, President tal-Kunsill, li tkellem fuq il-konferenza fuq il-futur tal-Ewropa imma fuq il-konklużjonijiet u naħseb dak li joħroġ mod ċar ħafna huwa li l-Kunsill Ewropew sissa verament naqsitu l-ambizzjoni fuq dan il-proġett daqshekk importanti. M'għandkomx ambizzjoni biex tassiguraw li fis-sena ġdida dal-approċċ jinbidel fil dan il- il-Kunsill. Il-konferenza hija opportunità kbira ħafna biex nibdlu id-direzzjoni li edha fih l-Ewropa. Dan jista' jkun tiġdid għall-Ewropa. U għal dan ir-raġuni aħna rridu nkunu koraġġużi konna kunċett u filosofija ambizjuża biex inkunu żguri wkoll iċ-ċittadini qegħdin magħna, dialogu maċ-ċittadini importanti. Mhux nirreferu biss għall eh, l-istrateġija eh, li jkollna imma Nixtieq illi nappella lil kunsill ukoll li għandhom ikunu iżjed demokratiċi, jkollhom kuraġġ u għandna bżonn nersqu lejn din l isfida b'mod ġdid fis-sena ġdida. U verament nittama li intom il- intom il-Konsil u l-Parlament kunu ambizjużi biex nkunu nista nkunu ta' suċċess lejn dak li xtiequ ċittadini. Grazzi ħafna. Kellimni jmiss, Sinjura President nesprimi ruħi u ngħid kemm jien kuntent li l-Kummissjoni aċċettat din l-idea tal konnettività bejn Spanja u l-Portugal mal-komplement mal mal tal-Ewropa permezz tal-Pirniż bħala parti mill-Green Deal di mhix kwistjoni biss ekonomika jew e, e, e, ambjentali, imma dinja finanzjarja wkoll u jekk niftħu id bibien għall-enerġija tal-Ewropa mal-peninsula Iberika li għandha enerġija nadifa biex bekk id-dipendenza li għandna fuq ir-Russja tonqos u nixtieq ngħid li l-President Jean Michel jidaq xi dizappuntat bil-nuqqas ta' viżjoni tal-Kunsill f'dak li għandu xaqsam mal-futur tal-Ewropa jina naħseb li l-Kunsill għandu bżonn jimpenja ruħu. U l-Parlament ukoll irid impenja ruħu hawnhekk. Irridu nħarsu lejn l-ewwel ħaġa li ċittadin mannix noqodu naħdmu fuq xinu ma il-rizultati qabel ma nkunu smajna ċittadini u il-konsiljiet jaħdem fuq f'din ir-rotta. Grazzi ħafna kellim li missa minuta. Grazzi, Signora President. Meta nħarġu l konklużjoni tal-Kunsill kien hemm l-opinjoni unanima min-naħa tal-kapijiet ta' Gvernitu stati fuq eh, l-azzjonijiet illegali tat-Turkija u t-Torok permess ta' memorandum anka l-istat fuq l-istat ta' Tripli. Din dan huwa ksur tal-liġi internazzjonali u jimur kontra l liġi tal-baħar tal-Nazzjonijiet Uniti Fuq sustanza l-attakk minn Erdogan huwa fuq l-Unjoni Ewropea imur kontra l-liġi internazzjonali li hija parti mill aki komunitar u qiegħed hemm biex niddefendu l-interessi strateġiċi supremi meta niġu għall-enerġija fir-riżorsi fil-Mediterran tal-Vant. U għedin niddiskutu dan aħna llum imma kunsil iddeċieda fuq miżuri f'dak li għandu x'aqsam mat-Turkija u ovvjament il-Kummissjoni ġdida ħatibda dialogu biex eh, taħdem iżjed fuq ir-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija u qed tfittex biex iddaħħal reġim ġdid fil-Libja. Hawnhekk ikolli ngħid li ma nistgħux nieħdu KHDI għandna din il-premjazzjoni tal-premju Sakharov irridu nibdew f'nofsinhar u jiddispjaċini niskuża ruħi ma dawk li xtaqu jitkellmu fi l-KHDI. Il-kelima li jmiss. Grazzi ħafna, Sinjura President, President Komissjoni, President tal-Komissjoni, Komissarju, għandi żewġ kummenti li nixtieq nagħmel f'dak li għandu x'aqsam tal-konklużjonijiet. L-ewwel ħaġa, l-Istati Membri l-istati membri mqalu l-ebda kelma fuq is-sitwazzjoni f'Malta qed nitkellmu fuq til li ġi kummissjonat fost l-ola eh, eh, l-ola nis fil-autoriet f'Malta qed tajt il kelliema u it-tieni punt fuq il-Green Deal. Dal-Green Deal jista' jkun mudell għal tkabbir għall-Unjoni Ewropea għall-futur u dan ifisser teknoloġiji ġodda, soluzzjonijiet intelligenti u dan u li għamilha possibbli għalina biex aħna naslu għal climate neutrality sal-2050. Hemm bżonn li da kollu jagħmel sens ekonomikament u għal din ir-raġuni il-politika ekonomika għandha tkun parti, parti essenzjali minn dan mill-missjoni tagħna eh, fuq il-klima. Jien naħseb dan huwa approċċ tajjeb u nħares il-qudiem biex inkun naf x'għandek xtejt fil-konferenza s-sena d-dieħla. Sur Kopet Don River Corbett, jekk jogħġbok kun konxju u iftakar il-53% ivvotaw f'din l-elezzjoni għal partiti li jridu referendum ieħor fuq minħat skoċċiża. Kull eh, referendum issa l-oħra li fwieħed għal għalu li skoċċiżi ehm, kienu jivvotaw favur li nibqgħu fl-Unjoni Ewropea imma Boris Johnson kiseb 43% tal-vot tal-vot, wieħed fil-mija biss ola minn ta' Sinjura May. U ejja ma nagħmlu ma nieħdu ejja ma niludux ruħna Boris Johnson l-intenzjoni tiegħu hija ta' hard Brexit. U qed innaqqas il-żmien ta' ta' qed inaqqas iż-żmien li fih negozjaw biex ikollna sħubija kif suppost fil-fatt qala saret liġi biex din ma tittawax ma jkunx hemm estensjoni dan ħajjasal għal Brexit ta' diżastru u fl-aħħar nett nixtieq nappoġġja dak li għall onorevoli Verhofstadt m'għandniex napprovaw l-ebda ftehim qabel ma nkunu ċerti li ċ-ċittadini kollha tagħna id-dritt tagħhom ikunu eh, ikun sikur. U l-aħħar kelliem is-Sur Kelly. Grazzi President, kuntent ħafna li għandi ċans nitkellem fil-laqgħa tal-Kunsill u speċjalment biex nkun parti mill-futur tal-Ewropa iltqajna fit-tmiem eh, l-ġimgħa imma l-bira flaxija kellna laqgħa u tkellimna fuq x'ħaj jiġri fit il xahar li ġejjin f'dak li għandu x'jaqsam mal-Brexit kien ċar li sakemm hemm xrieda tajba kooperazzjoni mal-mejda kollha l-eżitu se jkun grafi. Allura nappella lis sur Johnson biex ma jkunx ma joħloqx arbitrarjament skadenzi li ma jistgħux jiġu rispettati huwa nittama illi li xi ħaġa fuq xi tal-MMF li qalet is-sinjura preżenta l-Kummissjoni. Jekk irrid ikollna irrid ikollna budget sura ta' nies għax inkella jekk ma jkunx dan il-budget ħan jieħdu l-flus minn ġewwa. Grazzi ħafna. Mek spiċajna bil kelliema u issa nisimgħu minn Michel Barnier il-negozjatur kap. Grazzi, Signora President. President tal-Konsil, Signora President tal-Kommissjoni, kif ħafna minnkom għalu, jina nishtiq najt xi ħaġa biex nirrispondi għal dak li għattent u najt illi dini għal ewwel darba illi il-Parlament e, e, qed jagħmel dibattitu fuq Brexit waqt li jaf li dina sessir sesseħ fil-31 ta' Ġennaju. Jiena dan f'jannar, dan ngħidu brispett u kien hemm ħafna membri li jitkellmu fuq din il-kwistjoni. Jiena nifhimhom il-punti li tajmu hawnhekk. Hemm ħafna anki barra mill-emiċiklu illi kienu jishtiqu illi l-Renju Unit jibqa' fl-Unjoni. Maħna nirrispettaw l-azla ta' ċittadini Britanniċi peress illi responsabilità tagħna u l-kompitu tagħna huwa illi nirrispettaw il-xewqa ta' maġġoranza ta' ċittadini Ewropej u għal daqstant li norganizzaw itlu ordinat fl-interess ta' ċittadini tal-ekonomija tar-Renju Unitu tal-Ewropa u fl-interess ukoll tal-futur ta' trattati li intkom ta' fuq għax dana fassalni fl-imkien u jena nishtiq nir-ringrazzja l-steering group tal-Brexit il-membri kolla li ħadu sem u b'mod partikolari Gifer Hofstadt. Issa għawnek edin ħarsu lejn il-futur għal darboħra u jena niftakar dak li għalet il-President Ursula von der Leyen f'Novembru jiġri x'jiġri fil-futur il-rabtiet ta' ħbiberija bejn il-popli tagħna jibqgħu u dejna hija l-linja li rridu nadottaw, sinjuri, għal-futur. Dan huwa dak li sejjna biex naħdmu fl-imkien b'rispett, b'ambizzjoni u biex nirb, biex ikonna relazzjoni strateġika tajba, ibbażata fuq pilastru ekonomiku u naħdmu b'kautela eh, b'attenzjoni mal-Kummissarju Hogan u ma' kummissari oħrajn fisħubija strateġika u se naħdmu fuq għadib bħala priorità bil-rappresentant l il-ġdijt sur Borrell. Ir-Renju Unit kifat se jibqa pajis ħabib u alleat. U dana din l-alleanza, din il-biberija, irridu aħna nitraduċuha fi trattati ġodda u jena nishti nfakkarkom il-qafas ta' din il-relazzjoni futura ġiet miktuba b'mod speċifika fl-aħħar 36 paġna li għandkom tal-dokument li għandkom u dibkom u jena nfakkarkom li dan il-dokument li huwa dikjarazzjoni politika huwa dokument komuni, kull kelma hija importanti, kull kelma aħna bilna fuq Uh, eh, x'se tiġi limit, kif ħad tiġi limitata din l-ambizzjoni? Il-żmien, aħna għandna bżonn ta' żmien biex din l-ambizzjoni nittraduċuha fi trattat, f'test. U tieni punt, id-diverġenzi li jistaw jinħolqu bejn l-interessi tagħna u l-anijiet tagħna u b'mod partikolari il risposta illi il-Renjunit se jagħti eh, fil- fil-ġimat futuri għal mistoqsija ir-Renju Unit se titlaq l-Unjoni Ewropea, però mhix qed titlaq mill-Ewropa trid eh, trid titbiet mill-modell regolamentari tagħna u din hija l-kwistjoni illi għanna bżon ta' risposta għalija, risposta li ħatati renjunit u din ħat determina l-livell ta' ambizjoni kif illum għanna għanna dawn it-tlet oqsma biex naħdmu fl-imkien waħda il-konklużjoni tal-proċess ta' ratifika tal-ftejm ta' tuq, it-tini l-implementazzjoni tal-ftejm fid-dimensjonijiet kollha tiegħu u din ma nistax nitraskuraw, din hija ħaġa importanti għal ċittadini illi drittijiet tagħhom huma miktubin fit-test u rridu nirrispettawhom u rrid nifakkar, Sinjora President, u dan najdu dan sur Kalaher u sur Kelly fost membri oħrajn fl-interess tal-Irlanda u tal-Irlanda ta' fuq fejn il-paċi u l-istabilità hija importanti ħafna. U raba, osma, qasamu għal-futur, in negozjati fi żmien limitat ħafna. Aħna smajna il-Prem Ministru Eh, Britanniku għalli ma jridx jitlob estensjoni, proroga tal-transizjoni. Dina hija possibbli u ħatibqa possibbli sal-aħħar ta' Ġunju jekk l-Unjoni u r-Renju Unit tnejn li huma jaqblu fuq din il-proroga. Huma tnejn li huma jistgħu jaqblu jew jgħidu le. U dan huwa żmien limitat. Sinċerament, f'dan iż-żmien limitat mhux possibbli li se nagħmlu kollox, imma se nagħmlu kull ma hu possibbli imma s-senatu e, aħna senatu li jinnan fuzna kollha kemm aħna. U u se jkonna għanna bżon ta' roadmap, biex ikonna roadmap ġdida li tkopri id-dimensjonijiet konna għanna bżon ta' aktar żmien u rridu nimxu li lemm mill-2020 biex nkunu nistaw nibqaw naħdmu ma' ċittadini Britanniċi u ninnegozjaw. Allora l-aħħar e, impenn taħt l-autorità tal-President van der Leyen u anki bil-President Charles Michel aħna sen komplu naħdmu billi nużaw l-istess metodu, l-istess trasparenza, sinċerità u dialogu mal kommissari kollha involuti u servizzi tal kommissjoni U nixtieq ngħid ħaġa oħra, l-aħħar ħaġa li sur Michael Iva li esprima ruħu b'mod qawwi aħna Huwa qal li huwa lesti ikun Britanniku aħna aħna kollha nifmuh da, imma aħna kollha kemm aħna gburin bil-nazzjon tagħna u m'hemmx għalfejn aħna m'għandniex għalfejn nitalmu minn għandek fuq il-patriotizmu. L-unika ħaġa li nixtieq ngħid hawnhekk hija illi il-patriotizmu tagħna u l-gburija tagħna għanda dimensjoni ulterjuri għaliex aħna nħossu illi l-patriotizmu tagħna illum u fil-futur se jkun dejjem iktar solidu għaliex l-azzjonijiet komuni eh, fl-Unjoni tal-Ewropa tappoġġa dak il-patriotizmu u dik il-gburija. U issa bħala l-aħħar kellim il-President tal-Kunsill Ewropew Sur Michel. President, membri distinti, grazzi għal messaġġi illi batuli u li esprimejtu. L-għonet il-klima eh, il ġima li għaddit kienet l-ewwel punt fuq l-agenda. Grazzi tal-inkoraġġament aħna nifmu l-iskala tal-ħidma li għattri issir u essenzjali għalina li naħdmu lejn l-2030 meta billi nipreparaw għas-COP li mista Glasgow u namru l-evalwazzjonijiet neċessari biex namlu progress. it tini punt iva dana kien għatt importanti fil-Kunsill Ewropew u dana kien unanimi illi nkunu neutrali sal-2050 uh, minnaħa tal-klima. U kienem stat wieħed uh, illi għandu bżon lajnuna. Tini, aħna bdejna il-tkabbir, hemm bżon ta' finanzi se nkomplu fi xhur li ġejjin u qegħdin issa nanalizzaw il-budget li miss u anki li lem minnu. Jiena nemmen li pożizzjoni qawwija minnaħa tal-awtoritajiet uh, Ewropej il-Green Deal u l-anijiet tal-klima sa' 2050 jagħti lill istituzzjonijiet triq ċara internazzjonali b'mod partikolari is-sena diħla bis-summit maċina għax dan ukoll huwa parti mis-suċess tal-konklużjonijiet li toħloq il-kondizjonijiet li fihom l-Ewropa għada ħadkun il-kampjun tal-ekonomija ħadra tajba l-prosperità, l-istabilità, l-iżvilupp u li twassal anki ritorn ta' innovazzjoni u tkun xi tkun l-impazjenza illi għet uh, jisma fuqhom nistaw naraw fiftit eh, xhur f'Sibju illi ftit pajjiżi eh, aċċettaw dan il- eh, il-ftejm fuq il-2050. Dana huwa periodu diffiċli ta' tfassil ta' strateġija u qabel is-summit eh, tal-ġimgħa li għaddit jiena investejt ħin biex nitkellem in imwiċ ma ħafna kapijiet biex naslu għal kompromess. Però importanti li jkun hemm koerenza politika u issa qed naraw id-direzzjoni tajba. Hija ħaġa tajba illi jkun hemm limiti finanzjari u kol fil-budget Ewropew. Imma aħna għanna lajnuna tal-ekonomisti illi qed jitkellmu mal-parlamentari tagħhom li għandhom il-maġoranzi fil-ħafna mill-parlamenti nazzjonali u jiena żgura illi nkun inkunu nistaw naslu għal koerenza fuq livell Ewropew u dan huwa messaġġ illi imur lejn il-partiti politiċi, u bat fuq Malta u fuq l-istat ta' dritt. U jena nishtiq nirrispondi fuq din il-kwestjoni importanti ħafna l-istat ta' dritt hija valur fondamentali ta' pedament tal-Unjoni u l-qtil ta' ġurnalista hija l-ewwel net traġedja għal-familja tagħha u għal-ħbieb tagħha imma li lem il-dimensjoni personali dina kienet assalt Eh, gravi għal libertajiet li huma fondamentali għal proġett Ewropew li aħna kollha naqblu fuq u li ġibna flimkien l-investigazzjonijiet għaddejjin u għandhom jiġu ibbażati fuq il-prinċipju tal-istat ta' dritt, separazzjoni tal-setat u l-istituzzjonijiet Ewropej u u sta għall-istituzzjonijiet Ewropew, għal parlament Ewropew, li għamil riflessjoni fuq din il, dan il-sujġettu, jena misten eh, se ninża responsabilità tiegħi fejn l-istat ta' dritt irid jiġi protettu jiena kontent li nintaqa' mal-familja tal-ġurnalista li ġiet maqtula. U issa fl-aħħar l-aħħar kelma fuq il-Brexit nixtieq nirrepeti għal darboħra illi e, e, meta nerġgħu lura fuq ir referendum ta' tliet snin ilu jiena mill-bidu rrispettajt il-pożizzjoni espressa u fil-referendum mill-poplu Britanniku. Jiddispjaġini mid deċiżjoni però nirrispetta id-deċiżjoni tal-elettorat Ewropew. Il-Kunsill eh, eh, il-Kunsill Ewropew l-ġimgħa li għaddiet u Brixel Barnier reġa' għalinna konfermanna b'ħafna dettal dana qed joħodna fl-istadju li jmiss issa nafu fejn sejrin, nafu li hemm trasparenza u għaqda biex ikonna negozjati leali, aħna sen niddefendu defendu il-kondizjoni tindaqs tal-Unjoni Ewropea u għanna anki interess biex niproteġu suq internu, nirrakkomanda tranquillità u kalma. Dan huwa l-ispiritu tiegħi. Aħna għanna inżommu dan f'moħħna u kien hemm min qal din l-awla illi aħna qegħdin nippratikaw insult Imma jina najt illi aħna maħnix sen nippermittu illi sen niġu offizi b'din il-dan it-tip ta' eh, messaċ. Aħna maqudin u aħna eh, nibqaw naħdmu biex ikon relazzjoni tajba u b'saħħita mar-renju init. U jina konvint u jina għandi fiduċa u għandi ambizjoni illi illi dina hija intrapriża bażata fuq is-sens u għanna nżommu dan f'moħħna u rridu niftakru li l-istituzzjonijiet kollha għandhom il-ħidma tagħhom u aħna qegħdin defendu l-aspirazzjonijiet il-ħolmiet u l-isperanzi ta' ħafna ċittadini Ewropej. U dina ħatkun il-linja eh, illi aħna se nsegwu. Grazzi. Il-dibattitu samanlu u sa nibdew bil- Eh, premju Sakharov eh, minna hawn ftit ieħor. Grazie.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

svojim revolučným pohybom otvorilo na... De que todo momento histórico para Europa. Que fueron los primeros que lucharon por la libertad. Ce journal, dont les journalistes sont tués. This has happened in my own country. Devletin varlığı ve bağımsızlığı